Hello everyone. Nsellem il kulħat Niftu il-laqa ta' warlof senaru jina għandi pjaċir nil-laqa. il-Ministru Beate Hartingen Klein, Ministru Austriak, għal xol, affarijiet soċjali, saħħa u protezzjoni tal-konsumatur. Nifraħ lill-Awstrija li qed tibda sa tielet presidenza tiegħu wara presidenzi ta' suċċess fl-1998 u fl-2006. Il-motto tal-presidenza hija Ewropa li tipproteġġi, illi aspirazzjoni għal kulħadd. U jena nishtiq ilhom l-ikbar suċċess f'dawn is-sitt li ġejjin. Il-presidenza illi ikolla il- ħarifa qabel l-elezzjonijiet Ewropej għandhom qudiemhom sfida kbira biex jalqu ħafna dossier importanti u aħna se nikkooperaw magħkom kemm jista' jkun biex tagħmlu suċess minn dawn il-files. <clears throat> aħna diġà kellna indikazzjoni ta' dan ta' din l-isfida llum imma eh, peress li intkom mhux biss se tal u l-files tal-saħħa imma anki dawk tal-ambjentu tal-klima, allora hija ħaġa tajba illi nitkellmu mal-Ministru Kestinger. Pal soltu, fil-bidu tal-presidenza, l-Ministru se jkellimna fuq il-prioritajiet tagħhom Umbat jagħmlu diskussjoni mal-membri <clears throat> tal-Kumitat fuq il-kwistjonijiet l-iktar importanti. Qabel ma nagħti il-mikrofonu l-Ministru, eh, nixtieq nixti eh, għajem kwistjoni li għal-qalbna ħafna. Il-programm ta' saħħa kif intkom tafu l-Kommissjoni proponit li tinkludi dan il-programm eh, fil-Fond Soċjali Ewropew Plus. Aħna fil-Kumitat tal-Ambjent nħossu li dan huwa żball għaliex l-anijiet tal-fondi u tal-programmi fil-qasam tal-xogħol u fil-qasam soċjali huma differenti ħafna minn dawk tal-programm tas-saħħa. <coughs> u u nħossu anki illi program zaħir bħal dak ta' saħħa se jintilef eh, bħala viżibilità, effettività u attenzjoni. Allora, eh, nixtiequ illi il-program ta' saħħa jitneħħa mill-ESF Plus u nżommuh bħala program separat. Allora, qabel ma inkompli nitkellem, nati l mikrofonu direttament lill-Ministru. Grazie ħafna, President, koordinaturi, membri tal-Parlament Ewropew, sinjuri, <clears throat> daw kolla u dimi, anki daw kolla li għawarajja, grazzi għall-interpretazzjoni, grazzi għall importunità <coughs> biex ti prezentawli, biex ni prezentalkom il-prioritajiet tal-presidenza austriaka fil-saħħa pubblika farmaceutiċi, <coughs> tamir mediku, eh, sikurezza tal l ambjent u klima. Dina hija eh, gamma wisa ta' argumenti. U dan huwa fatt dan huwa mħabba li jiena se nippreżenta l-portafol ta' żewġ kollegi barra minn dawk tal tal-dossier tiegħi. Eh, eh, il-kollega eh, Elizabeth Köstinger għada kif eh, kella tarbija u bħalissa edha um, fil-liv u jena se nippreżenta anki pozizjoni pożizzjoni tagħha. Mbagħad hemm il-Ministru Josef Moser illi jena sen eh, nitkellem fismu wkoll fuq huwa Ministru tal-Promozzjoni tal-Vetturi tal- eh, tal-vetturi tal u, u effiċenti <clears throat> Issa Jiena naturalment eh, eh, l-esta disponibli eh, nirrispondi mbagħad għal mistoqsijiet li tistgħu tagħmluli. Naf li l-argumenti li se nitkellem fuqhom huma wiesa ħafna u ma nafx hekk inkun nista' nirrispondi għal mistoqsijiet kollha tagħkom ma f'kull każ se nipprova u fil-każ nista' anki nirrispondi bil-miktub. <coughs> Qabel ma nibda nixtieq nirringrazzja ringrazzja il-presidenza bulgara għal xogħol u għal appoċ taħħa fil- eh, trio tal-presidenzi. Fil-bilu ta' Lulju l-Awstrija bdiet il-presidenza taħħa tal-Kunsel għal tele darba qabel elezzjonijiet tal-Parlament tas eh, ta' sena diħla eh, aħna rridu nkunu f'pożizzjoni illi inkunu nikkompletaw il-files kollha possibbli. Għal daqstant la poċ u l-opinjoni tal-Parlament Ewropew fil-tfassil tal-politika tas saħħa tal-farmaċiji, tal-farmaceutiċi u tal-ambjent huma importanti ħafna l-Konsil Parlament, allura iridu jihdu approċ impenjat u kostruttiv għal dawn l-aspetti importanti ta' dawn il-fajz leġislativi biex insibu soluzzjonijiet komuni. Bla dubju, il- presidenza tal-Kunsill tista tamel progress biss jekk eh, jekk il-passi taħħa jkunu bazati fuq l-aqda tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri taħħa. l austria fħala eh, presidenza se taqdi l-ruol taħħa eh, bħala pajis li edha fi ċentru tal-Ewropa hija minn dejjem kella dan ir-rwol tradizzjonali ta' Eh, possibilità ta' kompromessi. Eh, aħna niġu taħt il-motto eh, illi anki Jean-Claude Juncker e kwota fil Stat tal-Unjoni Europa li ti proteġi, Aħna rridu nkunu iktar ripi ċittadini u rridu nerġaw nibnu l-fiduċa fl europa Eh, il-prioritajiet tal-presidenza tagħna waħda minn dawn il-prioritajiet se tkun li niżguraw il-kompetittività tal-Unjoni Ewropea, speċjalment u speċifikament fil-kuntest tad-digitalizzazzjoni. U dan huwa aspett li se niddiskutu iktar fil-qrib fil-laqa informali tal-Ministri tas-Saħħa fl-10 u l-11 ta' Settembru fi Vienna. U dawn l-elementi ikomplu mill-konklużjonijiet eh, tal-Estonja bħala partner ta' trio eh, fil-saħħa u fuq il-soċjetà digitali u anki fuq il-komunikazzjoni tal-Komissjoni Ewropea fuq il-kontribuzzjoni tagħha għal eh, kura ta' saħħa. L-ewwel fokus hija fuq l-infrastruttura tas-saħħa digitali kif ukoll tal-finanzjamenti fis-saħħa pubblika eh, fuq livell Ewropew. It-tieni priorità mbagħad hija eh, l-isfidi li għanna għal politika regolamentari u tas kura tas saħħa u l-autorizzazzjoni tal-medicini. U f'dan il-kuntest id-diskussjonijiet bejn il-Ministri tas saħħa u d-direttur tal-EMA e tal-EMA Guido Razi hija ħaġa li qegħdin nippjanaw fuqha. Fil-leġizlazzjoni aħna se nifukaw fuq dawn li senajt. Id-diskussjoni fuq il-proposta eh, ta' regolament eh, fuq l-HTA e, eh, li l evalwazzjoni ta' teknoloġija fis-saħħa li ħaġa li aħna interessati ħafna biex niddiskutu fil-kunsillu fil-, kunsellu fil Eh, korpi ta' preparazzjoni ta' tijaw. E lan u għalinatu direzzjoni parzjali ġenerali, sissa minna eh, eh, tmin gruppi ta' hidma se nitkellmu fuq il-problemi tal-istati membri u se nippruvaw nidentifikaw l-elementi essenzjali tal-proposta u biex inkunu nistgħu nfasslu test ġdid flimkien mal-istati membri. Aħna diġa tħalna f'kuntatt ma l-istati membri biex indiskutu test biex nkunu nistaw natu eh, attenzjoni speċjali għal ambizjoni tal-Parlament fuq dan. Barra minnek il-Presidenza Awstrijaka se titkellem anki fuq it-laqim il-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni fuq il-kooperazzjoni msaħħa fuq il-, eh, il prevenzjoni tal-mart li jistaw jiġu evitati bil-tlaqim se nitkellmu fuqhom fil-Kunsill Formali ta' Deċembru <clears throat> se nitkellmu koll <clears throat> fuq ir-regolament fuq il-prinċipi ġenerali għal leġislazzjoni tal-ikel. U dinajja ħaġa li se niddiskutu eh, f'Novembru fil fil-kumtest tal-mandat ta' negozjati mal-Parlament Ewropew. din il-regolament minn beda taħt il-presidenza bulgara imma se nkomplu aħna dik fuq il-xorb. Aħna se naħdmu fuqhom fil-gruppi ta' ħidma eh, tal-Kunsill. Tal Umbat eh, il-kwalità tal-ilma ta' xorb u anki il-fiduċa tal-konsumaturi hija ħaġa li rridu niggarantixxu. Eh, eh, ikun e, xikun it-tip ta' ilma eh, rridu niżguraw li l-istrutturi għall-ilma għandhom jiġu konsiderati b'mod suffiċenti u xira. Aħna unkoll se ninkludu la' min konferenza tal-partijiet fuq il-konvenzjoni tal-kontroll tat-tabak u dan se jkun anki fil-presidenza u rridu koordinaw mod effettiv biex inkunu nistgħu nitkellmu bleħen wieħed imbagħad f'Ġinevra. <coughs> Barra minn hekk fit-22 u 23 ta' Novembru se n-organizaw konferenza ta' esperti fuq il-kwistjoni tal- eh, tal-katina tal-, tal Eh, valuri tal-ikel. Niħu l-opportunità anki biex nirringrazzja il-presidenza bulgara għal konklużjoniet u għal konklużjoniet taħħom li saru fuq il-trans fatty acids. Kwestjoni oħra tal-presidenza tagħna għal MFF se jkun hemm ħafna dokumenti eh, settorjali mill kunsil Il... Se inkludu anki il-pjantazzjoni fis-saħħa fil- fil-kwistjoni tal-Fond eh, Soċjali Plus li ħaġa pozittiva biex inkunu insaħħu il-pilastro Ewropew ta' drittijiet soċjali. fl istess ħin però irridu narfu l-importanza tal-politika ta' saħħa pubblika fil-kuntesta ta' saħħa fil-politika kollha tal-Unjoni Ewropea fuq livell Ewropew. Hemm ħafna eh, oqsma importanti eh, li huma importanti għas saħħa illi jeżistu fl-ESF Plus Eh, f'dokumenti oħrajn tal-MFF hemm relazzjoni fil-qrib bejn il-politika ta' saħħa tradizzjonali, s sostenibilità tal-budgets, kif ukoll tal-politika ekonomika fil-qasam tal impiegi l-innovazzjoni l-kompetittività. Jina m'għandix dubju illi f'Ewropa maquda l-uniku mod <coughs> biex inkunu nistaw nwaslu għal politika effettiva ta' saħħa hija li namluha qawwija u viżibbli u jiena jiena jiena żgura li nistana norbot fuq l-appoġġ tagħkom hawnhekk. U fuq il-programm tal-ambjent issa. Nishtiq nieħu l-opportunità biex ngħid kemm jiena kuntenta illi nista' nitkellem fuq dan f'dan il-laqa l-standards tal-Unjoni Ewropea fuq l-ambjent għal l-iktar oljin fid-dinja u din hija ħaġa tajba ħafna hemm żewġ raġunijiet. <coughs> L-ewwel eh, waħda hija li l-standards ambjentali oljin jikkontribwixxu għal protezzjoni tas-saħħa, il-kwalità tal-ħajja tal-ċittadin u protezzjoni tan-natura. U t-tieni raġuni hija li dawn l-standards ukoll jagħtu eh, jistimulaw l-innovazzjoni, l-impjigi ħodor u l-tkabbir sostenibbli. Aħna nixtiequ inkomplu bil-xogħol -so effettiv tal-Bulgarija e, fil e, sar fil-programm ta' trio. fl istessin naddu anki għal dossier ġodda. Il-ekonomija ċirkolari u l-protezzjoni klimatika e, se jkunu anki prioritajiet waqt il-presidenza Awstrijaka kif ġara anki fil-modi. U l-iktar ħaġa importanti hija l-implementazzjoni tal-politika sostenibbli Eh, fil-Agenda 2030, fit-tibdil klimatiku u fil-protezzjoni tal-klima l-adozzjoni tal-ftejm ta' Parigi tal-2015 kienet eh, importanti ħafna fl-ambjent. Fis-sitxur li ġejjin fil-fazi ta' implementazzjoni il-partijiet kollha issa jridu jżidu l-isforzi tagħhom il-Presidenza Awstrijaka tiżgura l-parteċipazzjoni effettiva tal-Unjoni Ewropea tal-Istati membri fil-negozjati eh, internazzjonali fuq il-klima. Umbagħad f'Ottubru il-Presidenza Awstrijaka ħadd tippreżenta konklużjonijiet għal kunsel eh, tal-kunsel għal COP 24 ta' Katowice f'Diċembru. Aħna e l-antana huwa li Koper 20 jagħti kontribuzzjoni uh, solida tal-governanza għal klima futura. Aħna rridu niżguraw illi jkun hemm ambizzjoni olja, e, livell ta' ambizzjoni olja li tkun applikabbli u e, mill-partijiet kollha u tielet illi il-kondizjonijiet differenti nazjonali jittieħdu f'konsiderazzjoni. Il-Parlament Ewropew għandu ruol importanti ħafna fil-promozzjoni tal-dawn il-miri internazzjonali u bħala preparazzjoni għal Katowice il-presidenza Awstrijaka se taħdem fil-qrib b'dialogu ravvicinat mal-Parlament Ewropew aħna interessana ħafna l-promozzjoni tal-mobilta eh, tajba saħħa u fl-istess ħin sistemi ta' trasport kon b'emissjonijiet ta' CO2 baxxi. E, il-lan komuni tagħna <coughs> għandu jkun li niżguraw l-investimenti u l-innovazzjoni fil-qasam ta' teknoloġiji notfa u effiċenti minnaħa tal-karburant. E, Il-Konsil ta' Trasport u tal-Ambjent informali fil-29-30 ta' Ottubru f'Austria fil fil-beltijaj, grazz, eh, huwa importanti ħafna. Eh, il-proposta tal-Komissjoni għal emissjonijiet ta' CO2 mill-vetturi u mill-vetturi kommerċali eh, ħfif. Eh, fuq il-livell ta' ambizjoni l-opinjonijiet eh, huma differenti, però aħna naqblu fuq punt wieħed, aħna nixtiequ nsibu ftehim fuq id-dossier mill-aktar kmini possibbli u aħna optimisti illi fil-Kunsill tal-Ambjent nkunu nistgħu nkollna proposta ġenerali u mbagħad nistgħu ngħaddu għal eh, trialogu mal-Parlament Ewropew l-An l-antana u għalli nilħu ftehim sal-aħħar ta' sena. Aħna kontenti ħafna illi din id-dossier għandu priorità olja għal Parlament Ewropew u koll. U jina nishti anki nirringrazzja għal parlament Ewropew, il-membri tal-Komitat Envi e, u mod partikolari il-rapporter Mirjam Dalli għal xogħol eccellenti li ġa e, intlaħa. <clears throat> Attualment l-emissjonijiet tal-vetturi tqal mumiex um, regolamentati fuq livell Ewropew U din hija ħaġa illi tħassibna ħafna għax fil-fat joħolqu xi kwart tal-emissjonijiet u dawn se jiżdiedu anki drammatikament sal-2030 u rridu niżguraw illi se jkun hemm kontribuzzjoni importanti għal tiksib tal-għanijiet tal-klima tal-Unjoni Ewropea u l-implementazzjoni ta' Pariġi. Aħna rridu namlu eh, progress hawnhekk u l-Presidenza tagħna se kompli taħdem fuq il-qasam tal-vetturi tqal f'dan il-kuntest. Fuq il-programm ta' trio u l-ekonomija ċirkolari se nkomplu naħdmu, u l-plastika se nkomplu naħdmu, aħna kon il-nativi snin fil-plastika u fil-mikroplastika u għanna vizjoni ambizjuża ta' ambizjuża tal-istrateġija tal-plastika tal-Unjoni Ewropea. Aħna għanna mpen qawwi kontra il-tniġis tal-plastika fil-ibħra u fil-oċeani. Il-proposta għad-direttiva biex jitnaqsu jitnaqqas l-impatt ta' ċerti prodotti plastiċi fl-ambjent hija priorità kbira għalina. Il-kwistjonijiet il-mistoqsijiet li rridu nistaqsu huma dawn. Kif nistaw aħna innaqsu il-produzzjoni ta' plastika ta' użu ta' użu waħdini? Eh, kif nistaw niproteġu l-oċeani minn dawn l-effetti negativi u kif nistaw nużaw ir-riżorsi tagħna u natu inċentivi għall-innovazzjoni ħadra. Id-diskussjoniet fuq il-proposti ta' tnaqis ta' ċerti plastika hija ħaġa li diġa eh, hija attività li diġa mbniet fil-Kunsill u anki fil-Parlament Ewropew, ir rapporter diġa għamlet xogħol importanti. Aħna lesti nitru fi dialogu mal parlament Ewropew sal-aħħar ta' sena l ambizzjoni tagħna li konna progress sostanzjali fuq dan id-dossier importanti ħafna. Issa hemm kwistjoni oħra importanti eh, dik tal-pops, tal-tniġġis organiku persistenti. Eh, peress li huma għandhom ħajja twila u huma tossiċi ħafna, dawn jistaw ikollhom jistaw ikunu fil-fatt periklu għal saħħa u għall-ambjent. Il-presidenza tagħna tilqa il-proposta li jina nistennew għal revizjoni tal-regolament POP u dina ħatkun ħaġa essenzjali jekk aħna rridu nimplementaw l-obbligi tagħna skont il-Konvenzjoni ta' Stokholm L-Presidenza Awstrijaka tixtieq għal daqstan titħol f'negozjati mal-Parlament Ewropew mill-aktar kmini possibbli. Aħna nittamaw illi nilħu ftejim sal-aħħar tas-sena fuq dan il-punt. It-tieni nofs tal-2018 se jkun anki attiv ħafna fil- fil-protezzjoni tal-biodiversità u dik tan-natura. Aħna se nagħmlu kull ma nistgħu biex nizguraw il-parteċipazzjoni effettiva tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Membri tagħha fil-laqat, fil-bosta laqat internazzjonali fuq il-biodiversità <coughs> il-presidenza austriaka Ħa prezenta konklużjonijiet tal-Kunsill fuq il-politika futura eh, tal-biodiversità <clears throat> li lem mill-2020 u għandu aħna nixtiequ anki li konna mandat eh, b'saħħtu għad negozjati fil-COP14 fuq il-Konvenzjoni ta' Diversità Biologika. Eh, Il-Presidenza wkoll til għal proposti tal-Kummissjoni fuq il program LIFE ta' wara l-2020 Life hija l-uniku program uh, Ewropew illi jappoġġa il-protezzjoni il tal ambjent tal-natura u tal-klima b'mod esklużiv u l-2020 eh, fl-2020 se naslu għal tmim ta' dan il-periodu. Un nemmen li hemm ħafna x'nitalmu fuq dak li eh, nistgħu nitalmu fuq dan il-programm. Aħna se impenjaw ruħna biex niżguraw li l-programm live ikun iktar effettiv u iktar effiċenti. Eh, lan tagħna f'dawn is-siċċur huwa namlu kemm jien nistaw progress fuq il negozjati fuq l-MFF u anki dan se jkollu u koll eh, impatt fuq kif il-finanzjament tal-programmi life eh, se jkunu determinati fil-futur. Aħna, se nifukaw u koll fuq proposta loħ, fuq proposta oħra tal-Unjoni Ewropea, ċoe l-obbligi ta' riportar u għaf e, u l-adattament. Aħna nħossu li hemm situazzjoni fejn kolħat jirbaħ hawnhekk. Aħna nixtiequ nirbħu kemm jista' jkun suċċess f'dawn ix-xhur li ġejjin. Għal daqstant għandna programm importanti ta' sfida u dimna jina konvint, konvinta illi jekk naħdmu u nkunu fukati nistaw aħna nużaw il-benefiċċji ta' dialogu tajjeb u kooperazzjoni mill-qrib biex nkunu nistaw niksbu eh, riżultat tajjeb fil-protezzjoni tal-benessri, tas-saħħa, ta' ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea. Allora, sinjuri, <clears throat> nishtiq nirringrazzjakom tal-attenzjoni, għalija se jkun pjaċir nisma' l-mistoqsijiet tagħkom u se nagħmel kull ma nista' biex nirrispondi għal anki fisem il-Ministru Elizabeth Kostinger. Grazzi Ministru tal-preżentazzjoni. <clears throat> li urit li inti informata ħafna fuq il-dossiers eh, importanti li huma parti mill-mandat tagħna. Nisimgħu l-ewwel mirant il-koordinaturi jew ir-rappreżentanti tagħhom żewġ minuti kull wieħed. Peter Lise. Grazzi President. fil Fil-qasam tal-saħħa u tal-ambjent għandi xi mistoqsijiet. L-onet fis-saħħa. Kull ġimgħa fl-Ewropa imutu ħafna nies imħabba ir-reżistenza għal għal għal antibiotiċi Eh, anki xiftit eh, eh, ġimatilu et nistennew li jemxi xi leġislazzjoni li suppost ħirġa fuq l-antibiotiċi għal nedmin U allura jena naħseb illi hawnhekk għalina huwa importanti ħafna biex insalvaw il-ħajjit tal-bnedmin ek ma nizvilupawx antibiotiċi ġodda hija essenzjali. Il-Kummissjoni qed jgħidu qed jagħmlu ħafna affarijiet, però mhux biżejjed għandna bżonn nieħdu passi konkreti. Tista' inti tamel kull ma tista biex nimxu l-qoddim biex nizviluppaw leġizlazzjoni fuq dan il-front. Il-partit tiegħi tiegħek huwa eh, partit euroxettiċu xettiku jiena ma nafx kemm eh, sejr nexxilkom tmexxu l-affarijiet fil-Kommissjoni b'mod effettiv, però nittamaw fuq dan. Fuq it-tieni kwistjoni mbagħad fuq l-ambjent hemm diskussjoni differenti għaddejjin attualment fl-Istati membri. Il-Prim Ministru Olandis għalu dan ukoll. koll. E, tkellem fuq il-kwistjoni ta' 40% anki Kestinger għal li safajna fuq aħna fu e, il-sorsi ta' enerġija dawn huma il kwistjoni tal-40% u anki f'partit oħra tad-dinja għandna bżonn tal-istess impenn. Allura il-presidenza Austriaka stista tagħmel fuq da, mhux biss biex ninvolvu membri tal-Unjoni Ewropea, imma anki pajjiżi oħrajn illi e, illi effermaw l-ftejm ta' Pariġi fuq din il-kwistjoni tal- e, tal ta' Pariġi. Ministru, grazzi li għada maħna fil-fat il-presidenza Awstrijaka tasal f'punt kruċjali għaliex it-temm ukoll l-aħħar full-term presidenzi nistgħu ngħidu qabel ma jintem il-mandat tal-Parlament Ewropew. U kif qed inti semmejt numru tal leġizlazzjonijiet li qegħdin taraw li tmexxu negozjati u tal ukoll matul din il-presidenza. Mill-aspett ambjentali Um, dan mhux se jkun sempliċement um, job li permezz tiegħu taraw li uh, faċli minħabba l-ammont ta' leġizlazzjonijiet li hemm. Inti semmejt ukoll il-leġizlazzjoni dwar l-emissjonijiet ta' CO2 mill-karozzi u fil-fatt nixtieq nirringrazzja lil presidenza wkoll għall-impenn tagħha li trid timxi l-qudiem fuq din il-leġizlazzjoni. Però xtaqt inkellmek mod partikolari fuq il-qasam tas-saħħa peress li anki inti Ministru tas-Saħħa għaliex jiena qiegħda nifhem li l-Presidenza trid li tkompli tibni fuq l-erjas li diġà ġew ikkaverjati mill-Presidenza Bulgara. Pero fl-opinjoni tiegħi għandna bżonn aktar ambizzjoni hemmhekk u fost l-oħrajn għandna bżonn li l-Presidenza Awstrijaka biex tadotta pożizzjonijiet b'saħħithom anki min-naħa tal-Kunsill biex tkun aċċertata il-kooperazzjoni Ewropea fejn jidħlu mart li jistgħu jiġu evitati permezz tal-vaccination. Issemma li inti ġejja minn partit euroxettiku, pero nishtiq nkun naf u nistennew ukoll minnek l-impenn u għawek nishtiq il-mistoqsija tiegħi kemm nistaw nistennew impemmin minnaħa tiegħek biex il-presidenza ċertament timxil qudiem fejn jidħlu eh, politika farmaceutika biex anki nindirizzaw nuqqas taqbil jew problemi li jista' jkun hemm il-health technology assessment u anki b'mod partikolari biex tkun ippreżentata pożizzjoni komuni waħda fejn jidħol il-framework tal-World Health Organization dwar il-Konvenzjoni tal-Kontroll tat-Tabak. U qed nagħmel din il-mistoqsija b'mod partikolari għaliex l-Awstrija kellu ikolla ban totali minn Mejju fejn jidħol il-sigaretti f'postijiet pubbliċi imma il-gvern tiegħek naħal kollox dawn il-pjanijiet mossa li kienet anki il-lejbiljata bħala a public health disaster minn l establiment u esperti medici fl-Awstrija. Kif tista' taċċertana li se tkun taħt il-Presidenza tiegħek ma jkunniex deċiżjonijiet li jispiċċaw ikunu lejbiljat kif ġara f'dan il-każ bħala rebħa lill-industrija tat-tabak jew kwalunkwe industrija oħra għaskapitu tal-interess taċ-ċittadini. Grazzi ħafna nawguralkom ukoll għal sitt ta' ħidma li ġejjin. Thank you very much. Grazie ħafna, signor Dalli. Issa stur pieka. Grazie, President. Grazie, Ministru, tal-prezentazzjoni dettaljata fuq il-prioritajiet il tal-Presidenza Austriaka. <clears throat> hemm għaxar prioritajiet eh, ta' saħħa u rridu nifukaw fuqhom fl-opinjoni tiegħi l-ikbar priorità il-tlaqim eh, għax din hija kwistjoni ta' profilattika u hemm son ta' iktar kooperazzjoni għax hemm ħafna sistemi attualment eh, fil-tlaqim u dana Eh, iwassalni anki għal biex nitkellem fuq il-effetti eh, illi mumiex mixtieqa eh, u hemm ambjent kontra it-tlaqim. U mat fuq l-HTA aħna nifmu illi hemm xi tensjonijiet bejn l-istati membri fil-Kunsill U fuq għal din raġuni jena nishtiq inkun eh, naf eh, xqed programma il-presidenza Awstrijaka eh, jekk il-tamir mediku u se jkunu inklużi f'dan id-dossier jew kux se jkunu esklużi mill-ambitu ta' din il leġizlazzjoni Tini punt, l-istati membri se se uh, eh, HTA obbligatorju fl-istati membri jew forsi se jkun hemm approċċ iktar flessibbli. Din hija kwistjoni kontroversjali ħafna għaliex l-HTA se tiġi segwita mill eh, mill mill-istennija tal-pazjenti u hija ħaġa importanti għal budget tal-Istati membri u fl-aħħar President fuq il-farmaceutiċi. Eh, fuq l-antibiotiċi. Dana jimxi li lem minn dan u nishti il-presidenza eh, eh, ċertu fokus fuq ċerti mart għandu jkun il-punt fokali. Grazie. Pieka, no one from Alde. ċaħat minn Alde? L-Onorevoli Alken. Grazzi, Signor President. Aziz Ministru, jena nishtin għajjem punt ta' importanza ambientali. Sentajni l-Kummissjoni u kol għamle proposta dwar fertilizzanti. Element importanti kien limiti għal kadmium. L-aħħar 30 sena imxejna sew għamilna proibizzjoni tal-kadmium kważi fl-applikazzjoni tkolla tiegħu u naqset ukoll it-tniġġis blajru. Madana kollu xorta waħda hemm applikazzjoni li mhux regolizzata, ġifieri il-kadmium fil-fertilizzanti. Għaliex dan huwa kimika li jagħmel ħafna ħsara anki għal nedmi iżda jinxteret fil-liqi tagħna u jikkontamina l-fertilizzanti U allura hemm l-espożizzjoni għal kadmum fl-ikel fl Ewropea u bekk għandna wkoll il-fertilizzanti bil-fosfati wkoll li wasal għal kontaminazzjoni tal-kadmum fil-ħamrija tal-Unjoni Ewropea. U allura l-espożizzjoni dijatarja għal kadmum qed jeċċedi il-limitu għal numru ta' ċittadini Ewropej, inklużi tfal, huwa possibbli li naqsu dawn il-livelli ta' kadmium għaliex it teknoloġija jeżistu biex innaqsuhom il-fertilizzanti u anki hemm ir rizorsi biex huma jħallsu għalihom jiġifieri minnu involut fil-produzzjoni tagħhom, però m'hemmx rekwiżiti legali u allura ħadd musa se jagħmel investimenti meħtieġa. Il-Kummissjoni proponiet tnaqqis bil-mod il-mod u dana kollu għandu l-appoġġ tal-Parlament Ewropew iżda n negozjati waqfu għaliex il-Kunsill sa issa aċċetta biss limitu ta' 60 mg. Dana ifisser biss business as usual. Tas li jkun ma se jiġri xejn. U allura jkun hemm parti żgħira biss tas-suq li jkun milqut. U allura fuq media, medja, xorta waħda qed insidu l-livelli tal kadmju anke fid-ditti tagħna. Dina mhix ħaġa aċċettibbli. U allura x'inhi l-pożizzjoni tagħkom fir-rigward ta' din il-kwistjoni? aħna nistgħu nsibu l-għajnuna tal-presidenza tagħkom biex bekk effettivament inħarsu s-saħħa tal nedmin u anke l-ambjent kontra l-kadmium fil-fertilizzanti u fid-diti tagħna. Grazzi lis-Sinjura Auken u sur Ek. Grazzi ħafna, President. President, Ministru, grazzi ħafna għal prezenza tija, grazzi tal-li tajtna l-opportunità biex namlu dan l-iskambju ta' femmit u opinjonijiet ukoll. Mela, punt illi tajjem kemm il-darba f'dan il-kumitat il resistenza għal ċertu tipi ta' mart fir rigward tal-antibiotiċi għaliex nafu illi ħafna nies qegħdin imutu minħabba din il-ħaġa u WHO qed tħabbar se jkun hemm 10 miljun imwiet fl-10 snin li ġejjin madwar id-dinja minħabba din is-sitwazzjoni aktar imwiet minn l-ewwel gwerra dinija. Ta' kull sena, Sinjura, dan se jsir. U allura il-Parlament Ewropew sejjaħ din il-ħaġa bħala li se tkun tassew xi ħaġa qerrida fid-dinja u allura għandna tsunami silenzjuża hawnhekk li se tolqotna. Issa trobbija tal-annimali hawnhekk l-antibiotiċi jintużaw fil-Amerika t'isfel kif fl-Ewropa, dan kollu jista' jwassal għal użu responsabbli tal-antibiotiċi. L-użu ta' prevenzjoni tal-antibiotiċi fit-trabija tal-annimali hija xi ħaġa li waslet għal situazzjoni li jissa hija barra minn kull kontroll fl-agrikoltura. U dana minħabba eh, metodi f'qar ta' trobbija tal-annimali u anki tekniċi illi huma wkoll dajfa ħafna f'dan il-qasam partikolari, jekk inkomplu ninjoraw din il-problema fil-ġejjieni, eh, irridu naraw se nagħmlu, irridu naraw jekk il-presidenza u se titlob li konnem hemm prassi aħjar għal protezzjoni tal-annimali u s-saħħa tal-annimali u anki fit-trobija tal-annimali biex bekk ma da daqstant użu ta' antibiotiċi fit-trobija tal-annimali. Għonek li neħtieġu huwa l-protezzjoni tal-konsumaturi kif ukoll naraw li nħarsu s-saħħa tal-pubbliku bla dubju ta' xejn. Tkun sitwazzjoni fejn kulħadd jirbaħ għall-annimali u anke għal bnedmin jekk ikonna użu illi jkun għaqli tal-antibiotiċi fit-trobja tal-animali. Grazzi ħafna, is-Sur Pedicini. Grazie, Presidente. Grazie, President. u wkoll lill ministru għall prezenza tagħha. Jiena minna naħa tiegħi nesprimi s-solidarjetà għal fatt illi għanna u kol din il-pozizjoni kontra l-vaċċini din ħaġa semmiet E, forsi l-euro xettiċi e, jajdu, għanzi jajdu li aħna euro xettiċi, pero aħna f'dan il-kutin il-kussjoni partikolari aħna nħossuna Ewropej sew. Jien għandi mistoqsija li għax inti semmejt il-kooperazzjoni msaħħa dwar il-vaċċini, it-tilqim, u aħna naqblu ma l-istrateġija bilan ovvjament illi niksbu aktar kopertura, pero nafu hemm żewġ approċċi politiċi biex niksbu dawn l-approċċi. Hemm bl-element obbligatorju mbagħad għandna wkoll għandna sitwazzjoni ta' azzjoni attiva u lura irridu naraw li bħalissa fl Ewropea m'hemmx approċċ obbligatorju, għam oħrajn li għandhom approċċ obbligatorju biss għal xi wħud minn dawn il-vaċċini. Fl-Italja fil-gvern preċedenti kien hemm miżura li ġiet adottata koerċitiva ferm għal maġġor parti tal-vaċċini ta' tilqimu, allura jiena insaqsi x'inhi l-intenzjoni ta' din il-Presidenza? Se nieħdu miżuri kontra rakkomandazzjoni attiva għal dak li nsaqsam il-vaċċini jew inkella se jibqa' approċċ obbligatorju għaliex minn perspettiva tiegħi jekk iż-żewġ approċċi japplikaw ma jagħmilx sens illi nitkellmu dwar politika u kooperazzjoni msaħħa f'dan is-settur partikolari. Grazzi. And Grazzi ħafna, l-Onorevoli Dodin. Grazzi, Signora President. Grazzi l-Ministru u nil-Awk. Qabel ma nsaqsi l-mistoqsijiet tiegħi jiena nifraħlek għal ħatra tiegħek. Nixtieq ngħid li aħna ferħanin ferm illi narawk preżenti fil kumitat tagħna tat preżenza tal-Awstra. Żewġ mistoqsijiet għalik. Sa mill-2015 Id-dialogu interistituzzjonali dwar il kloni tal-annimali ċit eh, imwaqfa maħabba raġuni ta' traċabilita xaħġa ħaġa li hija ta' sew importanti l-ordni naturali eh, issa inqalbet eh, xi ħaġa li toffi sfida l-Unjoni li xtinja xaħġa ħaġa jridu wkoll insegwu anke minħabba l-importazzjonijiet minn pajzi terzi Bekk irdu nagħmlu xi ħaġa biex fl-Unjoni Ewropea fl-aħħar mill-aħħar ikonna approċċ politika ċara, xi ħaġa li sejrin tindirizzaw taħt il-preżenza tagħkom mbagħad il-HTAs artikli 28 għaliex dawn huma kwistjonijiet brabta mas sussidjarjetà u allura hemm tnaqqis li nkwetana fil rwol tal-Stati Membri meta ġew għall monitoraġġ u l-kontrolli. Nixtieq nisimgħu il-femit ta' dwar dan jina nirringrazzjak minn qabel għal tweġibit tiegħek u nifraħlek u inauguralek għall presidenza ta'kom. Okay, thank you very much, colleagues. ħafna kollegi, nikkonkludu bekk l-ewwel round. Issa se nistieden lill-Ministru biex twieġeb għal dawn il-mistoqsijiet li kellna. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, recht herzlichen Dank. Grazzi, Signora President. Esis membri tal-Parlament Ewropew, jiena nirringrazzjakom mill mistoqsijiet tagħkom se nipprova nkoprihom kollha. Signora President, inti wkoll kellek mistoqsija fl-introduzzjoni tiegħek u xtaqt inwieġbek mela dwar il-programm tas saħħa li si ESF Plus. Din hija xi ħaġa komplessa ferm, tinvolvi numru ta' programmi fil-fatt dinja sistema ISF e Plus. Bek neħtiġu sistema separata biex nindirizzaw il-kwistjoni kollha kemm Ċertament il-fema personali tiegħi hija illi li ġene ifisser illi jridu anki naraw x'inhuma s-sottogruppi fil-qasam tas-saħħa involuti U għallura jekk nindirċaw la fred mod frammentat, ma nkunux nistgħu nimxu b'mod illi jkun aktar fokat. U allura niġbru flimkien il-kollox f'pakkett fl-ISF Plus. Issa, il-mistoqsija ta' Sur Lise dwar ir-resistenza għal ċertu mart antimikrobiku. Din hija teddida fuq livell eh, dinji. Komissjoni, il-Parlament u anki l konsil ma' familjari ma' din il-problema partikolari. Aħna nħossu li Iva ma' bżonn li nimxu l-qoddim minn regolament partikolari fir rigward tal-kura tal-annimali u, anki s-saħ tal-annimali u anki l-monitoraċ tal-amministrazzjoni tal-antibiotiċi annimali u narfu x'inija it teddida jekk dana kollu jidħol fi katina tal-ikel hemm numru ta' pjanitazzjoni li ġew adottati fuq livell Ewropew u aħna kuntenti ferm li fis-16 ta' Novembru se jkollna fil-fatt simpożju fuq din il-kwistjoni partikolari. Issa, il-mistoqsija l-oħra ta' Sullize ġifiri pjantazzjoni tal-Kummissjoni ġifiri Jekk u se jkunem hemm xi attività leġislattiva partikolari f'dan rigward iva. Ir-rapport eh, ġie organizzat mis sinjor Kadenbach Bahu oħrajn eh, eh, hija qed javvanza wkoll. Issa kien hemm mistoqsijiet anki f'rabta ma' dak li semma s-sur Pedicini. Oħrajn. Ġviġ rakkomandazzjonijiet li saru mill-Parlament Ewropew Aħna nikkonsidraw dawn il-rakkomandazzjoni partikolari intu għam l-attenzjoni misħoqa u ċertament kwistjonijiet kollha tal-Parlament, eh, anzi kwistjonijiet li indirizzaw il-Parlament se jittietu ovvjament b'serjetà u aħna nqisu l-opinjoni tal-Parlament dejjem. Mela, ħidma tal-Konsil, aħna minnaħat aħna nixtiequ li konna diskussjoni kostruttiva dwar il-punti varji illi tqajmu, ċertament inħossu li skambju ta' femmit hija xi ħaġa importanti ħafna, skambju tal-aqwa prassi wkoll b'hekk nibbażaw id-deċiżjoni tagħna fuq dana kollu. L-immunizzazzjoni u t-tilqim iva huwa aspett importanti tal-mediċina, jiġifieri dana kollu joffri fattur ta' prevenzjoni. Aħna jidrinna li Hemm bżonn illi dana kollu jingħata attenzjoni kbira fuq livell Ewropew. Minn barra hekk aħna wkoll sejrin nqisu il-bżonn illi jkollna skambju ta' femmiet fuq din kwistjoni partikolari biex kollox isir fuq livell Ewropew. Issa ukoll f'dak li għandu x'jaqsam COP24 dana se jsir dwar l-immunizzazzjoni inħossu li huwa sew importanti li nqisu r-riservi varji fuq livell Ewropew anki kif ġew espressi fil-Parlament Ewropew u rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill matul il-Presidenza tagħna mill-ġdid se nqisu kwistjonijiet kollha li semmew mis-Sur Pieċa dwar artiklu 8 u diskussjoni fuq livell tekniku fih dan il-Kunsill. Aħna minnaħa tagħna nixtiequ naħdmu b'mod effettiv kemm jista' biex indirizzaw il-kwistjonijiet varji illi tqajmu l-istati membri varji u aħna nħossu illi dan jkun l-ewwel pass illi għandna neħdu fir-rigward artiklu 8. Bħalissa ma jkun għajamilx tant sens li nitlu fil- dettalji tal-proposti li saru, għamel mal-gruppi ta' ħidma ikunu ħadmu fuq dokumenti mod dettaljat. <coughs> Il-negozjati kif nafu se jibdew għada. Issa, il-mistoqsija ta' Sinjura Auken dwar il-fertilizzanti, il-prezenza tal-Bulgarija fit-trilogu għamlet passi importanti l-qoddim u l-presidenza tagħna se tkompli fuq din id-direzzjoni. Ċertament il-kwistjoni tal-kadmium u l-livelli tiegħu huwa impediment serju ġifir biex naslu għal fejn dettaljat bejn il-Parlament u l-Kunsill. Aħna bħala Presidenza se nipprova nkunu flessibbli kemm jista' jkun għal inħossu li huwa bżonn illi nipprovdu element ta' sigurtà kif inhu mitlub biex bekk naslu għal riżultat mixtieq. Il-cloning issa, il pozizjon tal-Parlament dwar proposti tal-Kummissjoni dwar il-cloning tal-annimali aħna nafu il pozizjoni tal-Parlament x'inhi. Fil-fatt però m'għandniex sviluppi sostanzjali f'dan ir-rigward issa Ir-raġunija din. Il-pożizzjoni tal-Kummissjoni Sa issa tqiset li li ma kienx suffiċenti u allura aħna bħala presidenza għadna m'għandniex pjanijiet biex nindirizzaw il-kwissjoni ta' cloning tal-annimali. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna u issa naddu għattini ram ta' mistoqsijiet biex inkopru is-saħħa u s-sigurtà tal-ikel mela għandna l-kollegi li rġistraw diġà dawn mistoqsijiet l-ewwel is-Sinjura Zomer. Minuta joġbok. Grazzi ħafna, grazzi ħafna u koll il-Ministru, jina u koll nil-ak għandi mistoqsija dwar il-likel. Mela, il-Kummissjoni f'April prezentat proposta dwar il-regolament bażiku u għinna nistennaw sitt snin għal din il-ħaġa. Issa il-Parlament u l-Kunsill qegħdin taħt pressjoni kbira. Il-Kunsill biex ngħidu hekk għandu il-fajl fidu u allura nixtieq insaqsi l-Awstrija bħala stat membru għandu għandha pożizzjoni partikolari fir rigward ta' dan il-regolament bażiku u nsaqsi wkoll. Il-Presidenza jirna xila sal-aħħar ta' Novembru illi tindirizza din il-kwistjoni u naqas konna l-ewwel qari dwar dan ir-regolament partikolari. Inkella kollox ikollu jgħaddi għal mandat li jmiss tal-Parlament. Għaliex ix-xogħol ma jkunx sar. Very much, Madam Grazie ħafna, Signora Cabezo. Muchas gracias, Signora Presidenta, muchas gracias. Grazie ħafna, Signora President. Grazzi ħafna l-Ministru wkoll għall-preżentazzjoni tiegħek. Aħna nitu pjaċir nisimgħu dwar il-proposti tagħkom tal-HTA u anki x'għamlet il-Kummissjoni sa issa. Aħna nixtiequ ngħidulkom illi aħna fil-Parlament għandna tħassib serju dwar dak li qed jingħad fil-Kunsill. Iżda hemm ukoll kwistjoni ta' aċċess għal dawn it-teknoloġiji għal ċittadini Ewropej biex itejbu it-teknoloġiji biex bekk aħna minnaħatana rridu naħdmu biex niġbru flimkien pożizzjonijiet tal-Kunsill. Il-wol tal-Kommissjoni fil-fema tagħna għandu jkun waħda amministrattiva u jrid ikun hemm aktar wol għall istati membri anki għall-Parlament issa dwar il-metodoloġija. il metodoloġija Ċertament il-kwalità xjentifika hija essenzjali, xi ħaġa li trid issir mill-Aġenziji Nazzjonali ċertu kollaborazzjoni u anki jkun hemm possibilità li jkun hemm evalwazzjoni fuq livell Ewropew. U dan sabiex kollox jiġi adattat għal sitwazzjonijiet nazzjonali. Bekk nixtiequ naraw li l-Kunsill jkun jista' jieħu azzjoni f'dan ir-rigward u allura rridu naċċertaw li l-applikazzjoni tkun ukoll garantita għaliex dan huwa l-approċċ volontarju illi bħalissa kif nafu mhux qed jgħin daqstant. Grazzi għall preżenza tiegħek, grazzi għall korporazzjoni tiegħek nittamaw illi nistgħu niksbu progress fis-siġru li ġejjin. Grazzi. Madam Zomer again. Ġieti Signora Sommer. Madam Zomer? No, you don't want to ask. Le? Ġejt edha fuq l-lista tiegħi, Sinjora Sommer. Mistoqsija oħra. Mela, fil-waqt li tinvestigaw, forsi nista' nitlob il ħadd ieħor jagħmel mistoqsija tiegħu. Hab das anders gesehen. Okay, vielen Dank. Äh, ja, eine. Äh, Skużani, President. Mela, mistoqsija oħra oħra iva. mil ġdid dwar regolament li naħdni kif semmejt Taqt insaqsi dwar in-nuqqas ta' żvilupp tagħna kollu minkejja li kollox oriġna mill-Kummissjoni. Hemm ix-xogħol irid isir f'termin ta' regolament issa. L-informazzjoni għal konsumaturi dwar l-ikel xi ħaġa li tmur lura l-2011 li għadha ma ġietx implementata kif suppost u l-istati membri sa dan intant qed jinterpretaw il-kollox tal-imod illi issa hemm tikketjar nazzjonali fir-rigward tal-kontenut tan-nutrizzjoni, eċċetera. <coughs> U l ta' tinsaqsi. Il-prezenza ta'kom, kif se tindirizzaw situazzjoni? X'huma l-possibiltajiet biex ikonna xi tip ta' sistema Ewropea? Grazzi. Uh, Grazzi tassew, sew, Onorevoli Kadenbach. Grazzi tassew. Nil-qawk, Ministru, għal eh, dan il-Komitat. Inti għattinna li tixtieq tikkontribwixxi għal laqda tal-Unjoni Ewropea eh, u t-tisħiħ tagħha u kredibilità tagħha. U anke l sforz li qed isiru fiħna l-Unjoni Ewropea jkompli jissaħħu ħafna mill-affarijiet li salum l-gvern Awstrijak sissa jikkontradixxu dan kollu. Bħal pereżempju prohibizzjoni ta' tibħib fl-Awstrija. naħseb dan juri nuqqas tarida li naħdmu fl-imkien għal politika tas saħħa konġunta. Din il-projbizzjoni waslet messaċ dajjef ħafna mill-aspett politiku. U il-grupp INF e li jinsab f'dan il-parlament il Ewropew u wieħed mill-partiti li waqfu li nf issa qegħdin fil-presidenza tal kunsill Dan għalija ma tantx eh, juri futur sabiħ fuq kif ser naħdmu bejnietna mu pajjiżi oħra biex ikollna Unjoni Ewropea b'saħħitha. Ikolli ngħid illi ma tantx ser tagħmel ħbieb dan il-kumitat għax mhux ħajr nexxielna niftemu u naqblu fuq is-sistema tas-saħħa għaliex rajna x'għamel il-gvern tiegħek f'dan ir-rigward. Anke fil-budget fl-MFF jekk mhux se jkollna il-budget meħtieġ mhux se jkollna sistema tas-saħħa li hemm bżonn. Irridu nkunu ċari ħafna u najdu l-affarijiet kif huma. Grazzi, tassew nitlobkom niżdommu għal ħin jekk joġobkom. Dan il-rivoli għawken. Grazzi tassew. Mistaqsija fuq eh, trasparenza tal-farwazzjoni tal-riskju Ewropea fil-katina elementari Il-Kommissjoni jista' waslet għal titjib fit trasparenza, iżda fir-realtà meta tevalwa l-affarijiet fil-bidla tal-lista ta' affarijiet li m'għandhomx jinżammew segreti, għandna lista fil-verità li għandha tibqa' segreta minn flok u li tħares biss l-interessi kummerċjali tal-industrija. Laqqas biss il-Kommissjoni ma tissemmi l-interess ġenerali tal-pubbliku Dan jikser il-konvenzjoni Arhus u anke 10 u 42. Il-Presidenza Austrijoka għanda tagħmel l-almu kollu tagħha biex twaqqaf dan għax qed id-dajjef it-trasparenza tagħna għanna inqas trasparenza u issa rajt illi fi snin li għamilt fil-politika din hija battalja li qatt ma tintrebaħ għax dejjem ikollna awtoritajiet ġodda, industriji ġodda li dejjem iridu inqas trasparenza. Nittama però li terġgħu tevalwaw din il-lista u twaslu għal titjib li ħares lejn eh, l-interessi ġenerali tal-pubbliku u tas-saħħa u mhux li nipproteġu l-interessi tal-industrija. Grazzi. Grazzi, is-sur Buxoja, Kjoġbok. Sinjora President, jiena responsabbli għal program ta' saħħa u tajjeb li dan is-semma għalkemm mhuwiex inkluż huwa xi ħaġa separata u għax xort waħda program tajjeb ħafna u rridu nagħmluh iktar effiċjenti. Fuq ir-riċerka li kellna żieda ta' miljun hawnhekk qed nifokaw fuq l-emissjonijiet u fuq il-missjonijiet u naraw kif dawn il-missjonijiet ser iseħħu Fl-aħħar nixtieq instaqsik fuq il-hepatitis għaliex l-indikaturi ta' pilotaġġ u monitoraġġ ser jinbatu s-sena d-dieħla tajjeb jekk il-Presidenza Awstrijaka tmexxi l-affarijiet għall-implementazzjoni tmexxi l-implementazzjoni il qoddim għaliex importanti li tittieħed azzjoni issa jekk irridu neliminaw il-hepatitis fil-futur qarib. Grazzi tassew. Grazzi tassew, l-Onorevoli Gutland. Grazzi tassew, Signora Ministru, grazzi tal-li edha eh, maħna unek u il-komitat. Jena rajt eh, il-program tal presidenza u rajt u kol il-prezentazzjoni aħna nieħdu gost illi se tkomplu taħdmu f'dak għandu x'aqsam mal pops li dan huwa importanti ħafna kemm għal saħħa kif ukoll għall-ambjent. Dawn eh, l-elementi illi jaffetwaw l-ormoni. Tajjeb li jkun hemm kriterji xjentifiċi fuq il-bioċida, fuq bioċidi differenti u sustanzi oħra. Iżda dan mhuwiex biżejjed u materjali oħra huma kollha friskju. Diġà diġa fakkarna l-Kummissjoni dwar dan hemm bżonn ta' leġislazzjoni orizzontali li tinkludi l-kategoriji kollha. Hemm bżonn ta' strateġija ċara fir-rigward tal-dawn eh, l-elementi li jinterferixxu mal-ormoni Din il- Issa qed ngħidu illi huwa responsabbli l-Viċi President Katajnen. Imma lura inti bħala Viċi President tal-Kunsill x'għandek għan li tagħmel biex tgħin il-Kummissjoni bl-istess mod li qegħdin nagħmlu aħna. Grazzi, u issa biex nikkonkluda li tinnin natu il-mikrofonu lil Ministru jekk jogħġbok. Grazzi tassew. Fuq il-regolament dwar l-ikel, aħna importana mit-trasparenza u mill-ħtieġa l-indirizzaw il-katina alimentari u dan se nippruvaw mxuħ il-qoddim fil-Kunsill. Dak illi beħsibna namlu huwa illi naħdmu fin-negozjati mal-Parlament sa tmim il-Presidenza tagħna u dan nixtiequ nagħmluh sa tmim ta' Novembru. Mistaqsija mill-Onorevoli Zomer fuq il-ħidma dwar ir-regolament dwar l-ikel u informakom li diġa ħabni bdiet il-ħidma tal kunsill tana u se nkunu qegħdin indirizzaw din il-kwistjoni mal-Kummissjoni. Fir-rigward ta' tikketjar ta' l-oriġini fuq l-ingredienti primarji diġà saru pass il qoddim u l-mistoqsija ta' Onorevoli Cabezon Ruiz Iva qed il-kooperazzjoni fil-qasam ta' l-HTA biex eh, jiġu użati rizorsi li huma limitati fis-settur tas-saħħa. U anke d-diskussjonijiet li qed isiru bħalissa fil-gruppi tal-Kunsill u fil-Kunsill ta' 22 ta' Ġunju dan infatti ġie diskuss. Aħna identifikajna il-ħtieġa ta' diskussjoni importanti ħafna biex ikun hemm progress. U hemm bżonn ta' xi tip ta' gwida ġenerali hawnhekk dan is-suġġett. Fuq il-kwistjoni ta' tipjib, Onorevoli Kademba naħseb illi in tistaw tiġġudikawni fuq l-azzjonijiet tiegħi. Sinjura Awken, nafu illi hemm bżonn li nagħtu tweġibiet l-ċittadini tagħna fuq it-trasparenza u anke fl-evalwazzjoni tal-katina elementari aħna se nkomplu il-ħidma tagħna fil-Kunsill. U Sur Buzo jekk nixtieq nirringrazzjak tassew għall-mistoqsijiet tiegħek. Se nkomplu aħna bil-ħidma tagħna għat-tilqim u għal hepatitis kif semmejt inti. Onorevoli Gotland, aħna din naħdmu wkoll biex nmexxu qudiem in-negozjati mal-Parlament sabiex nibdlu il regolament dwar il-POPs. U l-aħħar bidliet għal konvenzjoni ta' Stockholm. Aħna irridu li jkun hemm ftehim sal-aħħar tas-sena u jkun hemm l-ewwel qari kol il-bidliet tal-proposta tal-Kommissjoni dan ser iwassal għal konklużjonijiet pożittivi fir rigward tal-Konvenzjoni ta' Stokolma. Grazzi issa xi mistoqsijiet fuq l-ambjent u l-klima. Nibdew Mistur Lavija, grazzi tassew, President, Sinjura Ministru, nirringrazzjawk tal-li kont eh, lesta li twieġeb fuq eh, suġġetti li mhux neċessarjament għandhom x'jaqsmu ma' responsabiltajiet tiegħek. Eh, u nsalmu l kollega Elizabeth Kostinger. Nixtieq nitkellem dwar l-ilma. Inti semmejt illi fost il-prioritajiet tal-presidenza għandkom il-konklużjoni ta' dossier dwar l-ilma. Dan huwa element ovvjament l-ilma huwa xi ħaġa essenzjali għal ħajja iżda li huwa skars, speċjalment fin-nofsinhar tal-Ewropa fejn ir-riżorsi huma limitati ħafna. Il-kwalità tal-ilma għalhekk għandha importanza kbira. Fir-reviżjoni tal-liġijiet Ewropej dwar kwalità tal-ilma hemm ċertu kriterji, ċertu parametri fli huma sensittiva ħafna fil-reġjuni vol vulkaniċi. <coughs> Infatti rajna 2.4 milligramma ta' ħamal kull litru ta' ilma. Dan hemm bżonn ta' ta' inqas inqas eh, ta' iktar kontrolli fuq il-kwalità tal-ilma li huwa tajjeb għax-xorb u li jintuża il-prinċipju ta' prekawzjoni biex ikollna ilma ta' kwalità aħjar. Iżda għalkemm eh, dan għannu speċjalment f'żoni fejn l-ilma huwa aktar limitat. Grazzi tassew, Onorevoli Gutelant. Grazzi tassew, nixtieq nieħu din l-opportunità biex insaqsi dwar l-Istrateġija Ewropea għall bioekonomija li l-Awstrija għandha lan li taħdem fuqha ma' din il-Presidenza. Din hija importanti ħafna anke fil-boskijiet. Fil u hawnhekk l-Awstra tista' taħdem ħafna biex tħares lejn alternattivi oħra bħal e, alternattivi oħra l-ekonomija ċirkolari. U dan jista' jsir ukoll bli ninkludu il-boskijiet fil-politika tagħna u jkun hemm inċentivi wkoll Kif bestib meċu l-qoddim din il-ħidma u x'inhi l-prijoritajiet tagħkom fir-rigward tal-Istrateġija Ewropea għall foresti U xi ħaġa oħra li eh, hija importanti ħafna l-użu tal-fertilizzanti. Tkellimna dwar l-armonizzazzjoni tal-ilma il-fertilizzazzjoni li qed isir fil-ħamrija u fil-boskijiet x'inhi l-pożizzjoni tal-Awstrija sabiex ikun hemm iktar attivazzjoni fost iktar stati membri. Quite a question. Mr. Demesmaker. Grazzi l-Onorevoli Demesmaker. Grazzi tassew il-Awkman Onorevoli Ministru Jiena wkoll nixtieq nawgura lilek u l-kollegi tiegħek presidenza ta' suċċess. Issa, sejt dwar l-ekonomija ċirkolari jiena smajt il- tħajja ta'kom tagħkom għal politika dwar l-2020. speċjalment dak għandu x'aqsam mal-PAK u il-programm LIFE. L-Unjoni Ewropea għandha lan illi ma tibqax title fil biodiversità għandna kriżi fil-biodiversità u hemm bżonn għalhekk li kolna strumenti meħtieġa biex nagħmlu dan. Anke strumenti budgetari, ovvjament. Anke Naħseb għalhekk il-proposta tal-Kummissjoni mhumiex biżejjed f'dawn ir-rigward. Intom għalhekk nemmen li tridu tindirizzaw din il-problema li jkun għall-programm live li jkun iktar effiċjenti u effikaċi. Nittamaw li inti tkun tassew alleata biex naħdmu fuq dawn ir-riżorsi. L-ekonomija ċirkolari dal ħodu stess approvajna rapport kważi f'unanimità dwar il-plastik. Huwa possibbli li tiġi eliminata jiġi il-plastik li jintuża darba biss Imma inut li imbat noħol u iktar plastik li tintuż aktar minn darba, aħna iridu innaqsu il-plastik u l-mikroplastika b'livell ġenerali nittamaw li nsibu soluzzjoni. Grazzi tassew l-onorevoli Pawlucci. Jekk joġbok l-aħħar kellim fuq l-lista tiegħi. Sinjura Ministru, grazzi tal-li tinsab maħna fi xur li ġejjin se jkollna il-possibilità li nitkellmu fiktar dettal bħala jiena partina xedow rapporter tal-SND fuq il-plastika ta' użu ta' darba. Nittama li nħu ftejim wara l-ewwel qari sa tmim leġislatura tagħna importanti ħafna illi safrattant il-Kunsill jieħu l-istess impenn, jiġifieri il-Presidenza li qed tirrappreżenta inti. Inti semmejt ukoll il-priorità li għandha x'qasam dan il-fajl u xewqa li jinkiseb progress sostanzjali sal-aħħar tas-sena. Iżda, jiena nixtieq inkun iktar preċiż u nsaqsi jekk il-Presidenza hux kapaċi toħroġ eh, pożizzjoni unika tal kunsil u sa meta. Aħna imbagħad lest nibdew trialogi ta' Novembru. X'impenn tista' toħu dan is-suġġett u x'inhuma l-elementi pożittivi u li fuqhom tħoss li l-proposta tal-Kummissjoni tista' u għandha tinbidel. Grazzi. Grazzi. Xi ħadd ieħor li jixtieq qajjem mistoqsija? Jekk le mela Ministru jekk jogħġbok. Għanna l-Sinjura Kadembaħ. Minuta jekk jogħġbok. Iva, inti semmejt illi se jkun hemm appoġġ fil-karatterizzazzjoni ta' teknoloġija ġdida tal jeans Kif se tikkontribwix l-għasja dan il-qasam u u x'dikka ta' sardinata, grazzi ta' sew, nirravali kadembaħ. Mela, jekk joġbok, Sinjura Ministru. Grazzi tassew, sew, President. Sinjuri, biex nwieġeb il-mistoqsija li saret mistur la via fuq l-ilma tax xorb, il-Presidenza Awstrijaka ser tkompli l-ħidma tagħha anke fil-Kunsill. Se nkunu qegħdin nibnu fuq il-ħidma li saret fix-xhur li għaddew u il- dak li semma wkoll il-Kunsill, dak li ħabbar il-Kunsill f'Ġunju li l-ilma ikun nadif u li ma jkunx imniġġes. Fuq il-mistoqsija tal-MP Kutalant fuq eh, l-ekonomija ekoloġika u l-ekonomija ċirkolari. Il-kwistjoni ta' inċentivi għax ħaġa li aħna qed nikkonsidraw f'numru ta' ħosma fuq il-forestrija nitolbok. Tressaq din il-mistoqsija li l-persuna responsabbli għal dan is-suġġett. Fl-2018 se jkun hemm numru ta' avvenimenti fuq il-biodiversità u l-protezzjoni ta' natura u l-Presidenza Awstrijaka ser tkun qed tippromovi parteċipazzjoni effettiva mill-Unjoni Ewropea u mill-Istati Membri. Ser nagħmlu dak kollu li nistgħu f'COP 14 sabiex nikkontribwixxu għal dan il-proċess tal-Konvenzjoni dwar il-biodiversità. U f'Ottubru għanna il-pjan illi <clears throat> nilħu konklużjonijiet tal-Kunsil biex niskuraw li kollha pożizzjoni saħħita negozjati bitħija għal pjan ta' strateġija li l mill-2020 fost oħrajn. Ħaġoħra il-programm LIFE Diġa bdiet ir-reviżjoni ta' din il-proposta wara l-2020 u aħna se nkunu qegħdin nibbażaw irwieħna fuq it-terminu medju ta' dan il-programm u naraw li dan ikompli għaddej għabbażi ta' prinċipji ta' effettività u effiċenza biex ikunem zvilup ta' proġetti sostenibli u li kunem ukoll abbozz ta' regolament u konsultazzjonijiet dwar l-MFF. Dawn ovvjament huma importanti ħafna għaliex se jħallu effett fuq il-programm Life. Kwistjoni oħra importanti il-plastik li jintuża darba, nilqaw kwalunkwe żvilupp dwar dan il-qasam. Din hija kwistjoni urġenti li hija meħtieġa biex innaqsu l-iskart mill-plastik fl-oċeani tagħna u biex noqorbu iktar lejn ekonomija ċirkolari. U li konna wkoll progress fuq dan il file lesti illi naħdmu fuq numru ta' alternattivi mal-Parlament sabiex ikonna l-aħjar riżultat sal-aħħar tas-sena. Fuq il-kategoriji differenti tal-plastiku tal-prodotti li jistaw jiġu projbiti aħna irridu naħdmu mal-Kunsill u mal-Kummissjoni biex dawn nikkonsidrawhom u nikkonsidraw ukoll l-impatt tagħhom. Il-mistoqsija tas Sur Pawlucci aħna nixtiequ naħdmu u naraw kif nistgħu nirċievu appoġġ wiesa. U dak li qalet il-Sinjura Kadenbach il-Konsil tal-Agrikultura u s-Sajt għamel studju fil-2015 u għadu ma wasalx għal din il-kwistjoni partikolari minħabba it-ħassib ta' maġġoranza ta' stati membri. U Pali, minn kif numma affarijiet bħalissa ma jidirx li hemm wis eh, lok għal proibizzjoni fuq il-GMOs. Ħafna mill-istati diġà irrifjutaw din il-proposta u l-Kummissjoni għadha ma ħarġitx bi proposta ġdida għalhekk ma naħsbux li dawn ser ikunu ta' suċċess u Niwis nibżaw li il-presidenza Awstrika mhux ser tkompli taħdem fuq din il-proposta. Grazzi saw semmejna ħafna suġġetti differenti. Nassigurak li il-ħidma tagħna ser tibqa' għaddejja kemm jista' jkun sal-aħħar tas-sena. U Nitta' li inti tista' tappoġġa l-idea tagħna li dan ikun inkluż bħala parti separata mill-MFF, parti indipendenti kem, nista' nifhem li inti qed tagħmel xogħolok il-Ministru eh, ta' Affarijiet Soċjali u anke tas-saħħa se jkun diffiċli ħafna nikkonvinċuk. Imma aħna xorta waħda ser nagħmlu l-almu kollu tagħna. Grazzi tassew u l-kom għal preżenza tagħkom. Grazzi tas-sew il-kollegi tal-parteċipazzjoni tagħkom.